u għanna bżon insibu postna f'da kollu. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni u lejli tajjeb. Grazzi ħafna. Issa nivotaw fuq dan għada fl-ofsenar. Il-seduta li jmiss tkun għada. l-14 mid disa sa' satajn u mid-3 sa' disa l-agenda ġiet ippubblikata u ġa qiegħed fil-website tal-Parlament. Mela, hekk temmejna s-seduta.